La seduta è aperta. Nistgħu niftħu is-seduta l-ewwel punt dwar id-dikarazzjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Kunsill ta' 19 u l-20 tax xahar u anka il-preżentazzjoni tal-aġenda biex nibnu il-futur tagħna flimkien wara il-proposti tal-Parlament Ewropew eh, illi tistgħu issibuhom fil- F'taqsira aħna smajna id-diskors tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker dwar